President, memx dubju li dan il-rapport huwa pass ieħor il qudiem fil-kattir ta' importanti ġodda għal taħriġ għazzaza, iktar riċerka, iktar innovazzjoni u iktar strategija strateġija 2020 għall-Unjoni Ewropea iktar struttura tal-iskola, iktar taħriġ u iktar universitajiet sabiex bekk ta' bilħaq ikun hemm kooperazzjoni anke fuq il-livell ta' zaza biex bekk ikun ta' valur miżjud għal promozzjoni tal-kultura li nħol s-suċċess tal-edukazzjoni u tat-taħriġ hija lan ta' dan ir-rapport u għalhekk aħna votajna favur biex ikun hemm aktar mobilità għaż iktar kapacità li jiżviluppaw il-postijiet tax-xogħol f'suq tax-xogħol li ma jridx ħares lejn iż-żgħażagħ biss li jaħdmu f'settur partikolari iżda żgħażagħ kollha biex ikollhom l-opportunità kollha kemm huma li jikbru. Grazzi. Mr. Koslik. Is-Sur Koslik. Is-Sur Koslik. No micro. No, it's for Mr. Koslik, not you, Mr. Posselt. Le, mux li, sur Posselt, sur Poslik. Grazie ħafna, Signora President. Signora President, eh, jena poġġajt l inizjativa ta' Zazax eh, li għedin jitċal u li għedjien eh, biex dan wassal għal nuqqas fil-dawk li tulqum l-iskajjel u s-sessin ikun hemm tal-gradwati minn 30 għal 40 fil-mija. Għablu għamma l-Stati Uniti ta' gradwati huwa 40% u fil-Ġappun huwa xi 50% bħalissa hemm xi 14.4% bej 18 eh, u 20 li għandhom biss edukazzjoni sekundarja u 21% ta' zazax huma qiegħda. Għalhekk kien appoġġajt l-inizjattiva ta' Youth on the Move għax eh, hemm stima li fl-2020 ikun hemm ikbar bżonn ta' gradwati mm, minn 29 sa 35%. Issa naddu għas-Sur Kolonowski. Grazzi ħafna, President, il-programm Ewropew biex jappoġġa l-izzaza bżonn l-appoġġ tagħna. Għax aħna qed nitkellmu dwar il-ġejjini tal-kontinent tagħna. U l-ġejjini ta' dan nies li qegħdin f'pożizzjoni verament fraċli. Aħna għandna bżonn ngħinuhom biex jitalmu eh, l-lingwi u jażlu fejn huma jkunu rridu jistudjaw. Mhux kulħadd għandu bizzejiet flus biex jħallas. Għanna programmi bħal Leonardo u Erasmus u dan juri li huwa verament flus li qed jintefqu tajba aħna verament niggwadanjaw da, speċjalment dawk iż-żgħażagħ minn żoni rurali li m'għandhomx wisq opportunità li jmorru universitajiet, speċjalment barra minn fejn jgħodu, is-sur ta' kulħadd Arvoisa puhemies, haluan tähän. Signora President, fuq dan il-rapport verament tajjeb ta' Youth on the Move, Uh, dan huwa wieħed mis-suċċessi eh, dan il-programm biex żgħażagħ jkunu jistgħu jistudjaw barra eh, wieħed mis-suċċessi tal-Unjoni Ewropea. Anke dawk li huma xettiċi dwar dan l-Ewropa iħossu li huwa b'din tip ta' mobilità ta' żgħażagħ li jkun hemm valur miżjud eh, il-proċess ta' Copenhagen. Da kollu ma' zempi tajba għalhekk dan rapport mis-Sur Zver isaħħaħ din it-tendenza pożittiva u joħloq opportunitajiet ġodda u kondizzjoni biex iż-żazax jistudjaw f'pajjiżi oħra u nista' jkollna eh, l-aħjar prassi għax naħseb li fi żmien fit-tul ħajkun bażi verament s b'saħħitha għad kabbir ekonomiku. Immiżiet minnek, għanna niftakru li iż-żgħażagħ żazax ukoll jistaw jikbru pala individwi pala, bħala Ewropej żgħażagħ. Eh, eh, President, jgħajt il-kellem li jmet, għet nikkondannaw ħafna ġenerazzjonijiet ta' zazax li ħajġu obbligati E, e, jemigraw u jiddejnu u da kollu biex nappoġġaw l-idea tal-Unjoni Monetarja. E, F'Irlanda irlanda tnaqqas il-GDP b'20% fil-Greċja mija fil jem rivelli kontra u demonstrazzjonijiet kontra dan meta ġidet maħluqa li l-ideja meta sellifna, sellifna lil greċja li ħatkun ħaġa temporanja, ma dina huwa ċar li ma kellha l-ebda suċċess. U qed naraw l-istess proċess fil-Portugal ukoll minn flok nammettu l-isbal li aħna minna li xprezz u li qed nippretendu li ħalsu għal żbalji tagħna. Eh, Signora Koch, Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien pritarėme pasiūlymams dėl rezultatų. Grazie ħafna. Eh, jena kontenta li aħna dottajna il-proposti eh, ta' Youth on the Move biex ntejbu s-sistema d edukazzjoni ta' ħriġ eh, rekomendazzjoni ċari u linji gwidi. Otobulinimo. Biex l europa ittejjeb is-sistema d edukazzjoni tagħha. Jien nixtieq mm, nisħaq fuq diversi punti ta' rezoluzzjoni. L-ewwel l-inizjattiva Youth on the Move tixtieq tasal għal target tal-2020 biex naqqas il-numru li tilqu mill-iskola minn 20 eh, sa 10% ma nħossu li hemm nuqqas ta' riżoluzzjoni biex qed jitejjeb il-kompetenzi tal għalliema wkoll u li nżidu l-prestiġ tal-allima. L-allima għandhom influenza kbira fuq l-iżvilupp tat-tfal u aħna niżguraw biex nkunu żguri l-għalliema Ewropej jkunu l-aħjar. Aħna jiena l verament ħad kost l-kommissjoni eh, eh, kollha strateġija komprensiva biex tagħti għajnuna lil dawk li jagħtu edukazzjoni f'forma mhux formali. Grazie. President, in heute ist hier der Bund. Grazie ħafna, għajt l-Honorable Puzzled. Illum. Għanna membri tal-żaza eh, Ġermaniza Sudetta, daw qed jippruvaw jisaxħu eh, e eh, kooperazzjoni ma' organizzazzjoni ta' żazax ta' ta' repubblika Ċeka. Dan huwa rapport huwa importanti ħafna, hemm networking tal-Universitajiet Ewropej, speċjalment fir-reġuni tal-frontieri u taħriġ vokazzjonali mhux m'għandniex biss bżonn ta' taħriġ eh, eh, akademiku, għandna bżonn ukoll bżonn ta' lingwi jiena eh, toġobni l-lingwa ta' Shakespeare ma jħasra li iż-żazah jkunu jistaw jużaw biss lingwa waħda li wieħed jitgħallem il-lingwa ta' pajjiżi viċini, speċjalment il-lingwi żgħażagħ hija ħaġa li għandna nappoġġaw għal f'dak il-każ biss li wieħed ikun jaf xifti l-kultura tal-pajjiż ġar tiegħek għax hekk inti tibda tidħol meta din tidħol fil-lingwa ta' dak il-pajjiż. Grazzi dak opportunità kbira. Eh, naddu issa eh, Sinjura Jonjewska. Signora Jonjewska. Przewodnicząca za udzielenie. Signora President, grazie ħafna. Jena kontenta li l-inizjattiva Youth on the Move hija parti integrali tal-istrateġija ta' Europa 2020. Jena u koll kontenta li qed nitkellmu wkoll dwar edukazzjoni mux formali Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni ta' zaza, volontirjat, NGOs, jinħoss li l-edukazzjoni mhux formali tista' tgħin iż-żaza biex biex ikunu jitalmu kif jieħdu parti f'tim ek kollhom opportunità ħjar għall-impjegi. Naddu issa għall rapport Hannibal fuq it-talim fl-ewwel snin tal-ħajja. L-ewwel naddu għas-Sur Kalinowski. Grazzi ħafna. Il-ġejjini tagħna u żgħażagħ naħseb it-tfal li ħajitalmu u ħajibnu eh, soċjetà Ewropea tajba għalhekk aħna nabżon li nedukawhom minn tfulithom minn bidu. L-edukazzjoni għandha tkun bbażata fuq fundamenti tajbin u solidi u għandha ssir minn għallima mħarġin sew aħna għanna niprovaw biex ikun hemm level playing field għal uh, tfal kollha jkunu minn eh, belt jew irħula jew onja jew foqra, kulħadd kull tfal, kull tifel għandu jkoll u tifel għandu jkollhom l-istess opportunitajiet. Tfal mid-żoni rurali għandhom aċċess iżjed limitat għal iskejjer u istazzjoni oħra. Is-sur takla fuq il-rapport Hannibal puhemies, erittäin tärkeää, että... Signor President, huwa importanti ħafna li għanna nagħtu attenzjoni għall-edukazzjoni fit-tfurija. U jiena għal din raġuni kontent ħafna bil-rapport ta' Signora Hannibal. Wadana kollu, Apparti minn dan il-bicċa xogħol verament sivja, jiena nixtieq kikul l-edukazzjoni u l-kura ikolla pozizjoni primarja bis edukazzjoni fl-ewwel snin jinħolqu l-punti ewlenin. Allora jekk eh, it-tfal ikollhom ambjent b'sikurezza ikollhom il-possibilità li jkollhom suċċess fil-ġejjini. Rridu nagħtu iżjed attenzjoni għal kura u taż-żgħażagħ u nindukrawhom il-punt tatlu huwa li mill-bidu, mit-tfulija, nizguraw li ħadd ma jibqa lura, ħadd ma jibqa barra, u kulħadd ikollu opportunità jkollu ħajja taj, sura ta' nisqu dinja, bid-dinjità. Grazzi. Natur kellim li mis. Eh, Sinju President, jena sajf li għaddi kell l-opportunità li mmur eh, minn fejt it-lajn bil-parlament. Għet nara ħarsej tfal jibnu kastel ta' kastell ta' ramel u ma kienux jafu li diħla diħel l-ilma eh, l-bahar eh, u ħassejtni l-istess eh, meta kwaqt naqra dawn hawnhekk li aħna għandna kolass fil fil-proporzjon tagħna tal-GDP qed nitkellmu dwar talim fil taċ fit-tfulija, responsabilità l jekk sarajwa tkun belt ta' kultura il-statistika li tbezza hija li l-1974 kellhom 36% tal-GDP tad-dinja. Issa huwa 26 u fl-2020 ħajkun 15% tal-GDP. Waqt li aħna qed nitkellmu dwar il-talim fl-ewwel snin ta' tfulija u l-ġelati eh, u affarijiet hekk eh, il-parti tagħna tad-dinja qed jihdunna postna dawk li huma Eh, virili u jemnu fil deċentralizzazzjoni U wasal iż-żmien fejn mm, eh, iż-żmien eh, nkunu tlifna l-opportunitajiet. Issa natossur Sinjura Lokonajte. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nishtiq nirrisposti nirrispondi għad-dibattitu u għad dikjerazzjoni li saret minn minn membru tal parlamentu Maċowska dikjerazzjoni falsa li il-minoranza pollakka dawk li huma ta' oriġini Pollakka fil-Lutwani ma jistax jistudjaw bil-Pollak. Hemm 200,000 eh, ċittadini Pollak eh, u hemm skejjel biex jagħtu l-opportunità li jitalmu bil-Pollak waqt il-Ġermanja eh, fejjem żewġ miljun Pollak m'hemmx skejjel bil-Pollak. fl lutwani l-Pollak, tfal Pollakki jistgħu jkollhom edukazzjoni fil-Pollak minna minn kindergartens sal-universitajiet. 42% tal- tal-maġoranza etnika Litwana ma jħossux li eh, l-arfin ta' lingwi uffiċjali huwa tajjeb meta jfittxu eh, opportunitajiet fis-suq ta' xogħol. Jien nixtieq nix taqsi s-sur xofski jekk il-militarijiet Eh, etniċi fil-Polonja qed isuru wkoll. Grazzi tal-li tajtna l-kelma, President. Jiena semmejt fid-dibattitu u apprezzajt il-fatt li s-Sinjura Hannibal provat issib konsensus fil-gruppi politiċi kollha. Minkejja dan jiena astjenejt fil-votazzjoni għaliex jiena nemmen li dan ir-rapport imur li lin mill-kompetenzi tal-Istati membri u jintħlilhom per eżempju, jilqa il-miri ta' Barcellona, iżda dawn l-istess miri spiċċaw fi fjask. U dawn huma numri dettati mill-livell ċentrali Ewropew lill-Istati membri. Jiena nemmen li l-kompetenzi għandhom jibqgħu fidejn l-Istati membri huma stess li għandhom jiddeċidu kif u li ma istituzzjonijiet għandhom bżonn. Mhix kwistjoni ta' numri biss, hija kwistjoni ta' kwalità u anke il-kultura tal-pajjiż individwali. Id-dispjaċini li ma stajċ nappoġġa dan ir-rapport, iżda hemm aspetti fundamentali li morru kontra l-prinċipju tiegħi. Grazzi. Issa l-ftejn ta' sħubija dwar is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mawritanja. Excuse me, madam, I, I uh, was... Uh... Skużawni, President, jina xtaqt nitkellem taħt dan il-punt. U koll, nista? For some others. Okay, go ahead. Eh, vážená pani predsednička. Eh, fuq il-punt ta' qabel, mela. Jek jozbok? Smajna dwar l-impatt importanti fuq il- talim u fuq l-effett li kollu meta dawn jikbru. U l-għalek l-investiment fl-edukazzjoni hija importanti ħafna għall-individwi. L-aktar appoċ normali għal din l-edukazzjoni hija li nipproteġu l-familja x'bażikament huma l-ġenituri li huma l-ewwel għalliema ta' wliedhom. U għalhekk dan il-qafas m'għandux isemmi wkoll xaħġa ħaġa dwar il-ġenituri jekk ma jkunux qed jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom fiż-żmien bikri ta' ħajjithom għandhom jiġu kastigati. Għalhekk naħseb li huwa meħtieġ li l-Unjoni Ewropea tipprova ttejjeb is-sitwazzjoni fil-familji fl-Istati membri. Issa ngħaddu għal punt li jmiss u ngħaddi l-kelma lis sur Henin. Grazzi President, dawk li appoġġaw il-PAK jgħidu li il-bidja u s-sajt ma jafux frontieri u forsi daħlilhom naqa melħ moħħom tajjeb wisq. Nafu li dawn huma l-unika ejjun tajbin għal konservazzjoni u rajna il falkland Islands, l islanda Norveġan, New Zealand kollha għamlu limiti ta' konservazzjoni għaliex hemm sens ta' appartenenza f'pajjiżhom u kollhom anċentif li jitrattaw is-sajt tagħhom bħala riżorsa rinnovabbli. Il-prinċipju ta' Aristotli huwa li dak li ma nafux dwaru ħadd ma ħajkun jinteressaħ u għalhekk rridu naraw li din ir-riżorsa hija riżorsa komuni u hija importanti għalina l-koll u rridu namlu tajjeb għal nuqqas ta' stoks fil baħar ta' Tramuntana. Għalhekk rajna il-migrazzjoni tal- tal-kavall mill-parti ta' fuq tal-Europa hija sfortuna lina, fortuna għal min jgħix fin-naħa ta' tramuntana ħut mar l-emmek, iżda l-importanti huwa li nitrattaw il-sajt mod tajjeb u narfu il-sens ta' appartenenza għal settur tas sajt procurement. Issa ngħaddu għal punt li jmiss l-akwist pubbliku il-Sur Morasic. L-akwist pubbliku, xri pubbliku. Le, Signora President, jien ukoll kontet nitlop il-kelma biex nitkellem dwar l-SBA, lat dwar negozji żgħar. Tajb wisq, tajt il-President. Mela, issa ngħaddu għal settur Ewropew tas-sajt u l-kriżi tiegħu minħabba żieda fil-prezz taż-żejt. U l-ewwel ngħaddi il-kelma lis-sur Jar. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die steigenden Grazie ħafna, Signora President. Il-żida fil-prezzijiet taż-żejt madwar id-dinja mhumiex l-unika kawża tal-kriżi fis-settur tas-sajt. Għaliex hemm eh, xkiel għal karburanti u l-prezzijiet dejjem qed jiżdiedu u dan huma problema sajda kollha madwar id-dinja. Issa, fil-rigward l-intaffu regoli għandha titħares pal opportunità biex napoġġaw is-sajjida b'mod tajjeb għal-jom u anke tajjeb għall-ambjent. Issa, billi naqsu l-prezz fuq il-karburant u żejt b'mod ġenerali xi ħaġa li ħad tkun eh, tajba waħedha huwa importanti għalhekk li naġixxu wkoll fuq il-livell tal-Istati membri. Presidenta. Grazie ħafna President u għabil kollox, jena nishti nur il-solidarieta jgħaj ma dak il-personi kolla li huma konċernati fl-orka f'Mursja. Dawk it-tminja li mietu l-familji tagħhom u l-250 li feruti. Jena votajt favur din ir-riżoluzzjoni komuni u mhux dik tal-grupp tiegħi tħassib għaj dwar situazzjoni sitwazzjoni verament tiflix li għandu settur li issa mara tallar biżita fil-prezz tal-żejt. jissa iż-żieda tal-lajnuna minimis minn 30% 60% l-intraprizi għal periodu ta' biss tliet snin jista' jgħinhom. Eh, jiena din iż zida ifisser li mhuwiex zida fil-baġit eh, tal-Unjoni. L-applikazzjoni ta' dan Eh, wassal għal sostenibilità ambientali u soċjali u mhux id-distorzjoni ta' kompetizzjoni. Il-Fond Ewropew għandu jappoġġa l-attività biex naqqas il-dipendenza tal-sajjida fuq il-fuels eh, eh, u biex ikun hemm opportunità ġodda għal settur navali. Grazie, Sur Kelly. Grazie President. Jena Kont kuntent ħafna nappoġġa dawn ir-rakkomandazzjonijiet għas-sajt u pal bidja hija xogħol diffiċli ħafna u prekarju dak ta' sajjiet u għalhekk jitlob li jkun hemm sitwazzjoni li nagħmlu tajjeb għaliha u noqogħdu attenti għal eh, fornimenti u anke għall istoks tal-ħut. Issa nafu li kien hemm il-problemi marbuta ma' żida fil-prezz taż-żejt u għalhekk hawn fl-Unjoni Ewropea rridu li nkunu autosuffiċjenti fl-użu tal-enerġiji u nużaw l-enerġija li tiġġedded. Irridu nesploraw ukoll dawk l-oqsma, dawk il-postijiet fl-Ewropa li għadna ma sfruttajniex sissa. Nafu li l-affarijiet qed jinbidlu issa u naħseb li jekk inżidu l-forniment fl-Ewropa dan inqas awtomatikament il-prezzijiet madwar id-dinja u jagħmilna inqas dependenti fuq reġimi li mhumiex demokratiċi għal forniment tagħna. Grazzi, issa ngħaddu għall-SBA lad għad dwar in-negozji żgħar l-ewwel is-sur Roda li mhux qiegħed hawnhekk u mbagħad l-Onorevoli Mikolasic. Grazzi tal-li dejt l-kelma, Signora President, jiena naqbel mal- rekwizit kollegi li l-evalwazzjoni minn ġdid tal-għad dwar il-negozji żgħar titkun xi ħaġa sistematika mhux biss fl-Istati membri iżda anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-negozji żgħar huma sinsla tal-ekonomija Ewropea u għal daqstant fisser li għandhom aktar minn 100 miljun impjieg marbut magħhom. Għalhekk rridu noqogħdu attenti biex ikun hemm appoġġ finanzjarju għall innovazzjoni jew inkella twaqqif tal kampaniji iż-żgħar għall innovazzjoni. Rridu narfu li l-flejjes li hemm allokati mhux biżejjed. Hemm sejbiet mill-data li għanna li mill-mitigation banks 27% ta' 21 biljun euro kien aċċessibbli iżda 50.000 kumpaniji żgħar biss setaw jiġbdu dawn il-flus. Imma nafu li hemm ħafna iktar negozji żgħar. Grazzi. Sur Mitchell, grazzi President, nixtieq ngħid kentejn fuq dan is-suġġett, nixtieq nitkellem fisem il-PPE u fisem erba' kelliema mill-PPE, aħna nappoġġaw il- mira ta' dispożizzjonijiet bħal dawn biex nappoġġaw l-SMEs. Nafu l-importanza tal-SMEs għall-ekonomija irlandiża u l-ekonomija tal-Unjoni. Iżda ma naħsbux li għanna namlu referenza għal CCCTB f'dan ir-rapport. Aħna rridu morru kontra l-propaganda dik li nattakkaw l-Europa skont kif jidrinna, sem il-Germania tkellmu dwar is-CCTB u għalhekk għandna ngħinu l-SMEs iżda m'għandniex noqogħdu nċedu għal propaganda għal xejn bxejn. Hemm bil-pro u l-argumenti favur u l-argumenti kontra il-CCCTB u għalek rritu kunem kull assistenza possibli għall-SMEs iżda mux bizzejjeb li nintroduċu dawn it-termini. Mux għalfej. Ma nistawx nivvotaw favur il-CCCTB u għalhekk ma votajniex favur dan ir-rapport. Importanti iżda li xorta waħda nofru assistenza l smes Grazzi. Thank you, Mr. Mitchell. Grazzi. Issa nistaqsi lilek sur Mitchell. Dawk l akrona semmejt, tista' tgħidli x'inhuma? Grazzi, Signora President kelli dubjin ukoll CCCTB hija l-bażi ta' taxxa komuni tal-kumpaniji u konsolidata il-bażi ta' taxxa konsolidata komuni għal kumpaniji. Napprezza naħseb li bekk ċittadini jistgħu jifmu aħna x'qegħdin ngħidu b'dawn l-akronimi. please. Jekk About to ask whether some Kont ħanistaqsi jekk xi ħaġa tistax tkun ideoloġija għaliex mhix bħal l-affarijiet li sejrin li tisaħħu fl-Irlanda. This is not a question of what's like. Tim mhix kwistjoni ta' l-Irlanda jew mhux l-Irlanda, aħna membri tal-Parlament Ewropew u aħna nresqu l-idea tagħna u mhux ħanqgħod għal min jgħid li x'namel, minn kwalikwa membru tal-Unjoni Ewropea, aħna liberi li namlu li rridu bħal kull stat membru, kulħadd għandu l-membri parlamentari tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tal-pajjiżu. U l-kastana hija li CCCTB li qed tiġi mnaqra u mxekla f'Berlin hija propaganda biex nippruvaw eh, jizgiċċaw u jagħmlu li jridu. U għalhekk aħna kontra b'mod Ehm, rigorous u ma nistawx noqogħdu nkunu politically correct. Explanation of votes and turn. Din hija spjegazzjoni tal-vot u issa lek ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Takkola. Grazzi, President. Fir-rigward eh, ccctb din hija kwistjoni ta' sfida għall-Unjoni Ewropea għaliex is-27 stat membri huma kollha differenti, għandhom strutturi differenti, iżda ta' bilħaq ġala darba ninsabu f'suq waħdini u importanti li niżguraw li l-SMEs ikunu tassow is-sinsla tal-ekonomija tagħna u għalhekk għandhom ikollhom iktar kondizzjonijiet kompetittivi li jkunu ndaqs. U għalhekk illum il-ġurnata huwa importanti ħafna li qed nagħmlu dan l-istħarriġ fir-rigward l-SMEs għaliex huwa ċar jiena ġej mill-Finlandja u l-kumpaniji huma l-bot ħafna mill-qofol u ċentru tal-suq wahdini u għalhekk għandna nefqa loġistika li qed komplizzit il-prezz tal-prodotti tagħna. Għal daqstant għandna bżonn kumpensi differenti anke fil-qafas tal-tassazzjoni Ewropea u anke permezz ta' mezzi oħrajn biex bekk il-kompetizzjoni tkun aktar fuq livell indaqs sodisfatti li tfassal dan ir-rapport u għalhekk nirridu nippruvaw niżguraw u noqogħdu attenti li anke dawk il-pajjiżi li huma l-aktar imbeda u l-aktar ġejmi mit-tramuntana jkollhom sitwazzjonijiet indaqs biex jikompetu ma' kumpaniji oħrajn Ewropej. L-Onorevoli Kelly. Grazzi President. Jiena nixtieq naqbel mal-mexxej tiegħi sur Game Mitchell fir rigward is-CCCTB iżda jiena nixtieq nħares lejha minn punt di vista differenti. Nafu li kien hemm emenda bil-fom fir rigward li falsifikar meta mqabbel ma' proposta inizjali, individwali, u jiena ħsibt li ma kentx kienet mossa tajba għaliex din l-affarijiet qed xeklu ħafna l-kumpaniji Ewropej u għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna drabi dawn il-kumpaniji ġejjin minn pajjiżi terzi u rridu qogħdu attenti għax qed ixekklu l-pajjiż fejn ikunu qegħdin fl-Ewropa u anke fejn jiċċaqalqu fih dan l-Ewropa. U għalhekk irridu nieħdu azzjoni kontra dawn il-pajjiżi għaliex qed ikollhom effett ħażin ħafna fuq il-kumpaniji u negozji fl-Ewropa u għalhekk wasal iż-żmien li ngħidu issa daqshekk. Grazzi ħafna, grazzi President. The Makis report on Rapport Makis fuq l-Unjoni tal-Innovazzjoni nbidlu l-Ewropa d-dinja wara l-kriżi, l-Onorevoli Bile. Grazzi, President. Grazie, nizvilup mħaffef l efficienza l kompetitività dawn huma l-aqwa mekkaniżmi biex nġildu il-problemi ekonomiċi. Biex dan ikun possibbli għandna bżonn azzjoni konġunta favur l-innovazzjoni. Aħna neħtieġu nħadnu l kreativita ta' ċittadini, per eżempju, billi nipermettu li l-ħaddiema ikunu jistaw jresqu proposti immirati biex ix-xogħol tagħhom ikun aktar effiċjenti. Odda oħra hawnhekk hija l-konsum Jina ċert li ċittadini jixtiequ jużaw u smaw teknoloġija ġornata. Per eżempju, għanna ħafna apps tal-iPhone li ġew innovati mill-nies Ewropej. U għalek importanti li ċittadini, l-kumpaniji u l-akademiċi arbu għan flimkien. U biex dan għamlu ħanna bżon l-appoċ tal-livell u l-autoritajiet lokali u ċentrali. Għanna bżon li ġit tagħna nżommuh fih dan l-Ewropa u għalhekk nittama li l-miżuri li aħna ħana adottaw ikunu jistgħu jgħinuna neħu dan l-an. L-Onorevoli Jar, grazzi, sfortunatament il-bira fil-dibattitu jimma kellix l-opportunità li nitkellem minkejja li kont prezenti. U għalek nishtiq nappoġġa il-kellima li qalu li l-innovazzjoni u r-riċerka u koll irridu jseħħu fiħdan il-bidja. Il-bidja hija ekonomija moderna u l-ħajja, r-riċerka, l-innovazzjoni seħħu f'dak il-qasam ukoll. U għalhekk hemm tliet sfidi l-enin li qed taffaċċa l-ekonomija tal-bidja. L-ewwel nett li niżguraw li n-nutrizzjoni tal-bniedem tkompli teżisti, ovvjament nkomplu produċu l-ikel u niproduċu t-tielet net l-enerġija. Dawn huma aspetti u miri diverġenti bosta drabi u jimplika li hemm bżonn attenzjoni meta naraw dawn l-attivitajiet ekonomiċi fil-ġejjini. L-Onorevoli Zjobro, jina votajt favur il-rapport għall-Unjoni tal-Innovazzjoni għax l-innovazzjoni hija importanti għall iżvilupp fl-Ewropa, iżda jiena skont l-evalwazzjoni tiegħi hija li nappoġġjaw l-innovazzjoni l-aktar fl-SMEs mod partikolari f'dawk l-istati membri ġodda fejn hemm dowmin f'dan il-qasam. Apparentement huma fl-SMEs li l-ekonomija Ewropea tkun kompetittiva sta għalihom meta mqabla ma' ekonomija oħrajna. Na niftakru li Ernestin Young Ernst Young, il-riċerka tagħhom turi li hemm bżonn finanzjamenti għal reċerka u teknoloġiji u dawn qed imorru kontrihom il-banek fl-Ewropa. Hija problema serja l finanzjamentu għalek għalhekk għandna nagħmlu aktar sabiex nikkonvinċu l-istati membri partikolari biex jappoġġaw l-SMEs f'dan il-qasam għaliex mingħajr dan l appoċ mhux ikunu jistgħu jġestu din is-sistema minħabba l kompetizjoni dinija. Grazzi l-Onorevoli Kuski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazzi, Signora President. Jiena appoġġajt il-rapport interessanti u komprensiv dwar l-imbidlu l-Europa d-dinja wara l-krizi. Għalix nittama li sproporzjoniet li jem fl izvilup fl-istati membri differenti intafuhom darba l-dejjem, anke fir rigward iċċaqliq tal-aktar nies sorrifa fl-Europa li teħom irħu li lin mill-Europa u għalek għanna bżon zvilup sostenibli biex dan għamlu għanna bżon aktar fondi għall-innovazzjoni u għall-riċerka. Għanna nħedġu l-gvernijiet biex mux biss ikollhom aktar fondi għall-izvilup u għall-riċerka iżda li waqfu limitu ta' budget minimu għar riċerka u l-izvilup. Il-livell ta' finanzjar mandux ikun stabilit askapitu ta' politiki Ewropej importanti oħrajn. Grazzi. Il-kellim li jmiss l-onorevoli Ek. Grazzi, President. Nafu li l-innovazzjoni hija tremendament importanti għal l-iżvilupp soċjali u ekonomiku fl-Ewropa. Minkejja dan l-Unjoni Ewropea ma kellix arranġament apposta biex li kopri l-innovazzjoni u għalhekk Huwa tajjeb li issa li għandna proposta mill-Kummissjoni u l-Kummissjarju konċernat nimxu l-qoddim. F'dan id-dokument l-Unjoni tal-Innovazzjoni meta nadottaw ir-regoli rridu niżguraw li qed nippruvaw nisimplifikaw il-ħajja għan-nies importanti li naqsu l-burokrazija, importanti li dan nagħmluh. Kull riċerkatur, Kull persuna fl-industrija, kull kumpanija żgħira tajdenna darba wara l-oħra li jekk il-flejjes Ewropej li ktar ħaġa diffiċli għalihom hija li jelbu l-burokrazija u jaħarbu minna. U għalhekk għandna bżonn niżguraw li ikonna ġestjoni aktar effettiva u rridu nifukaw aktar fuq il-proġetti l-aktar kbar, iktar mill-li noqogħdu nferxu l-flejjes lem u lawn kif ġiġi u naħseb li l-Unjoni tal-Innovazzjoni tista' tkun għodda utli ħafna biex ngħinu nsolvu l-kwistjonijiet marbuta mal-klima. Issa ngħaddu għal rapport li miss il-Konvenzjoni tal-ILO s-supplementa ta b'rakkomandazzjoni dwar il-ħaddiema domestiċi. L-Onorevoli Repo. Grazzi President. Meta l ajnuna domestika tiegħek meta tkun ħaddim domestiku tkun prekarju għalhekk fil-Finlandja l-ħaddiema domestiċi ħafna drabi jkunu migranti, ħafna drabi illegalment nkunu jinsabu fil-post ma tantx tarom jirreġistraw ħafna drabi jkunu sfruttati u jkunu fidejn min jaħkimhom u min ikun qed U għalhekk importanti li b'din il-konvenzjoni issa nkunu ċerti li d-drittijiet bażiċi ta' dawn in-nies u drittijiet tax xogħol jiġu żviluppati u mħarsa ikun inġenwu li najdu li aħna m'għandniex ħaddiema domestiċi illegali hawn fl-Ewropa. Din hija eh, jasar tal-sira moderni l-lum il-ġurnata u għalek laqqas bis jazzardaw li jilmentaw għal-violenza, il-fastidi sessuali jew xi stupri. Dan l-sfruttament mux mandux jaqsam biss ma migranti iżda moħrajn u koll marbuta b'dan il-riskju. U għalhekk rridu dispożizzjoni li tkun aħjar u b'din ir-rekomandazzjoni nkun nistgħu ndaħluha fl-istrateġija tal-2020. Präsidentin Grazzi, President. Fuq din il-kwestjoni jiena naqbel ma dawk li jgħidu li l-sforzi li jsiru fuq dan fil- uh, ħaddiema domestiċi li normalment ikunu nisa għandhom dritt għal kondizjonijiet u paga surata nis. Huwa veru wkoll li hemm ħafna nuqqas ta' ġustizzja u affarijiet verament terribbli li jsiru f'dan il-kamp. Dan huma talbiet ġustifikati imma wieħed irid joqgħod attent biex ma jkunx burokrazija eċċessiva. Fil-Ġermanja jekk inti tkun qed tipprova timpjega lil xi ħadd fid-dar privata tiegħek trid mal-ewwel trid xi ħadd biex jtik eh, eh, pariri fuq it-taxxa x'il-burokrazija tant hija diffiċli li ħafna drabi ddum ħafna żmien, ħafna sforz u eh, teffettwa l-ek ħafna nies jispiċċaw jħallsu fl-idejn U għek għet iħol u eh, l-ekonomija eh, taħt eh, l-art. Issa naddu għasturjar għal rezistenza għall-antibiotiċi. Grazie ħafna, President, stajt bħaj bil-wifqa, jgħajt il-kellim. Fuq din il-kwistjoni ta' rezistenza għall-antibiotiċi, ħafna affarijiet nistanajt bħala bidwi, ma' għabel kollox naħseb huwa importanti li aħna nużaw l-antibiotiċi nqasu nqasu jew kemm jista' jkun mill-inqas meta niġu għal bejjem eh, dak huwa għandu jkun il-prinċipju li gwida l-azzjonijiet tar-raħħala. Dak li għandna bżonn huwa analiżi tajba ta' sitwazzjoni preżenti fl-istati membri f'din il-kwistjoni u fl-istati membri kollhom bżonn jieħdu parti f'din tip ta' analiżi. Tielet għandna bżonn Eh, iżjed tħarriġ xjentifiku biex nanalizzaw ir-riski u naraw kif nistgħu eh, noperaw kontra tagħhom l-aħna m'għandniex bżonn huwa eh, approċċi għad ideoloġija. L-ideoloġija ma tistax parti, ma tistax oppost xjenza. għaddu issa għal rapport xawke fuq id-dimissjonijiet kulturali tal-azzjonijiet esterna tal-Unjoni Ewropea l-ewwel sun repaw. Grazie, Signora Presidente. Aħna għadna li uh, ġgant ekonomiku, ma nistaw nkunu kol ġgant kulturali. Per eżempju, dan xasam il-diversità kulturali l-Europa u l-Unjoni Ewropea Ja, eh, maqawda u fil relazzjoni diplomatiċi il-kultura għanda pozizjoni verament importanti. kolħat għandu il-dritt li benefika minn dan u l-politika kulturali huwa mezz biex ikun kontatt ma' pajjiżi oħra li ma' magħhom m'għandniex relazzjoni oħra, speċjalment id-dimensjoni kulturali u l-appoġġ ta' ta' dan fil-dok l-pajjiżi Afrikani tal-fuq li qed jibnu soċjetà ġdida sa dwar dwar eh, ftejn kummerċali dak għandu ftejn kollha x'jaqsam ukoll għall-kultura. EAS ikolla parti importanti ta' kultura fil-politika ta' sigurtà tagħna. Grazie ħafna. Il-wirt kulturali Ewropew huwa ta' valur kbir. Il-pajjiżi tagħna għandhom kulturi differenti u huwa brand globali. Aħna pożizzjoni ninformaw l-oħrajn u nedukaw l-oħrajn fuq dan. Eh, nistaw nkabru l-pożizzjoni tal-Ewropa billi nużaw il-kultura u hekk hawn teknoloġiji importanti biex tippermettilna defendu dritti tal min per speċjalment dak il-pajjiżi li għadhom Eh, gvernati bit-ċensura. Nistgħu għom online. Allura l-Unjoni Ewropea għandha tippromuovi u tniedi l-internet specialment dak is-soċjetajiet li huma magħluqa għaw opprimidi għanna bżon strategija ġdida għal mobilità biex intejbu l-wol tal-kultur u xjenza jien appoġġa Eh, l-użu tal-kultura fil-diplomazija kif votajt favore. Sanna di assur sjopra tajt il-President. Grazie ħafna, signora President. Dikjerazzjoni inklużi fil-rapporti din hija importanti ħafna. Nixtieq nagħmel referenza għal fatt li l-Unjoni Ewropea għad tittieħu azzjoni fid-dinja kollha għal eh, libertà tal-kelma, tal-mezzi ta' xandir u aċċess għalihom. Eh, Il-Kommissjoni għandha tippromuovi l-libertà tal-internet eh, meta tiffaċċa daw ħafna teddid teddidiet li għandha qudiemna. Imma waqt li aħna għandna bżonn li jkollna rispett għal dawn drittijiet fundamentali jiena kont xiftit imdejja li votajt eh, fuq dal-rapport għax nirrealizzajt li ħafna drabi li tolbu dawk li dawk il-libertajiet fundamentali jiġu osservati u rispettati passi oħra ma ma minnotawx li dawn mhux qed jiġu rispettati f'ċerta stati tal-Unjoni Ewropea. Eżempju ta' dan huwa Eh, Polonia, dawk il-ġurnalisti li kritikaw il-gvern prezenti li mumiex moti l-opportunità biex jaħdmu fil- eh, eh, fil-ġernel privat li jikritika l-gvern. Dan qed jiġi kontinuament suġġett għal harassment, sur Grazie ħafna, Signora President, huwa importanti ħafna li d-dimensjoni kulturali ġiet inkluża fil-politika, taħdid tagħna fuq il-politika esterna. Din hija eh, l-fatt li hemm ħafna ċaqliq il-Bank Nofsani eh, jidher li insejna dan l-aspett tal-kultura ma dawn l-aħħar snin eh, fir-relazzjonijiet tagħna mas-Sirja mill-1963 U ma ma permettux li nis ikunu jistaw ikollhom il-libertà, ma d-xerta delegazzjonijiet eh, ma għajmux daw kustjonijiet u ta' drittijiet tal-bniedem, ma biss negozju. Bħal kollega tijaj, id-drittijiet tal-bniedem u ma parti essenzjali ta' dimensjoni kulturali nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa li wieħed iżżomm f'moħħu d-dritti tal-bniedem u d-demokrazija dan huwa l-qalba tal-Unjoni Ewropea dan nesportawha fil-politika tagħna u mhux nħarsu biss l-ekonomija. Grazzi ħafna, Surkowski. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena futajt favur din eh, favur dal rapport fuq l-aspetti kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea eh, ma kelli l-ebda alternattiva ovvjament ma xaf għandna bżon mm, konna demokrazija, ċess ħieles għal mezza xandira, ma xort għanna l-impressjen li għanna nħabnu rasna wis dwar dak li jiġri barra u ma natux kas ta' dak li qed jiġri fil polonia per eżempju fej għanna koalazzjoni prezenti, il-ġurnalista qed jiġu eh, għaxċin il-barra minn dawk il-mezzi ta' xandir pubbliċi u hemm dawk u dawk li huma jikkritikaw lil gvern qed jiġu s-soġġetti ta' ċoballa, Sunja Gargaz, oħrajn ġew mkeċċija eh, miex xolom u diversi ġurnalista oħra eh, neħħewlhom id-dritt li jaħdmu fil-mezzi ta' xandir pubbliċi. U din hija ħaġa li għanna nikkondannawa. Għandim bżon li s-surta kolla forsi jismani naqra, wasanna l ħar rapport dwar l-sfruttar ta' potenzjol ta' industrija kulturali u kreativita u Sarajeva bħala kapital Ewropea ta' kultura. Inti tlabt eh, spiegazzjoni fuq it-tnejn għandek żewġ minuti fuq it-tnejn. Waħda wara l-oħra. Grazzi ħafna, Signora President. Issa dwar Sanchez Smith jien nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna li narfu il-valur tal-kultura u l-industrija kreativa u l-impatt taħħa fuq il-kabir ekonomiku tagħna. 2.6% tal-GDP jiġi minn l-industrija kreativa u 3.1% tal-impjegati. Naħn nistgħu ngħidu li fl-aħħar snin kienet settur li kienet jikberu ħajkompli fil-ġejjini, ma meta nitkellmu dwar l-dimensjoni kulturali għal dak il-każ u importanti li wieħed iżomm moħħu li hija xi ħaġa oħra, mhux tkabbir ekonomija, tkellmu dwar tkabbir tal-persuna, ħaġa li m'għandniex ninsew meta nitkellmu dwar il-kultura. L-impatt tal-kultura m'għandniex inkejluha eh, biss bil-GDP. Għandna eh, nifmu li persuna qed titwilet mux biss iż-żid il-GDP imma biex tgħix ħajja bħala individwu uniku. U dik trikjedi ċerta kondizzjonijiet għalhekk bħala membru tal-Parlament Għal tal-Unjoni Ewropea għandna niftakru dan ukoll. L-Unjoni Ewropea hija eh, konsiderata bħala korp ta', kooperazzjoni eh, ekonomika u ninsew ċerta affarijiet issa fuq sara jevo fl-2014 jien nixtieq ngħid li din hija l-idea eh, komuni bil-kumitat kulturali li ħajkun mit-sena minn metu bdiet l-gwerra dinjija li bdiet fis-Sarajevo huwa simbolu tal dak l-iżvilupp li sar fl-Ewropa u aħna nixtiequ eh, nkunu eh, xut fl-2014 li tkun biex tkun sena li wara ikun hemm periodu ta' paċi bħalma kena sis wara sentini gwerra. Nishtiqu li l-pajizi tal-Balkani jkunu iżet involuti u jkollu kunt influenza fuq il-kontest Ewropej in ġenerali. Mela hekk temmejna spiegazzjoni tal-votazzjoni u il seduta issa eh, sospiża sa' tetta ta' senar.